Micro, please. Mikrofonu. Grazzi, Sur President. Jien għandi point of order minna tiegħi. taħt eh, artiklu regola 11 sezzjoni 3 is-sena l-oħra is-sur Verhofstadt kien maħtur bħala negozjatur tal-Parlament għal Brexit, però Sur Verhofstadt għandu wkoll erba' xogħlijiet oħrajn barra mill-Parlament, tlieta jħallsu madwar 5,000 euro fix-xar, wieħed li jħallas 10,000 fix-xar. Mela, kif tafu Sur Verhofstadt huwa persuna ta' integrità, persuna ta' unur, però Kif jista' jkun li persuna bħal dan b'kuxjenza tajba jilħa l-ambizzjonijiet u anka dmirijiet kollha tiegħu dawn l-erba' xogħlijiet kif ukoll fin-negozjati tal-Brexit fisem il-Parlament. Jiena diżappuntat u eh, anzi nixtieq li l-ħatra tiegħu terġa' tiġi kkunsidrata. You the floor, please. Nadilek il-kelma. kjoġbok. Mela. Wara. Dak li għadda mill-parlament Ingliż il-bieraħ, ġifiri li artiklu 50 sa jimbeda sal tmiem dan il-xar. Mela jina nemmen il-, il, il membri favur il-Brexit għawnek għandhom ma jkunux għawnek għalfejn per eżempju nisbħassur fara ġiħdu l-allowances jekku tassew jemmen fil-twemmin tijaw, mela allura ma jħux il-privileġġi li jihdu dawk li u jibqaw fl-Europa. Grazie, grazie per il suggerimento, non è questa la ħafna din mhix is-seda fejn għandna diskutu l-Brexit ħajkun hemm diversi dibattiti twal importanti dwar dan l-argument. Jiena nipproponi illi ngħaddu għax xogħol li għandna x'nagħmlu llum. Onorevoli Corrazza Bilt, prego. Onorevoli Corrazza Bilt, kjoġbu. Would like to ask... Mela, jiena nishtiq nitlob l Vice President Timmermans jekk is-sur Anzi, jekk il komissari Katajnen u anka il-komissarju oħrajn li suppost kienu hawnhekk dalodu, jekk kienet ċaħġa ħaġa ġustifikata jew inkella saret apposta li ma kienux hawnhekk li kien hemm ħor jirrapprezenta jirrappreżenta eh, leġiżlazzjoni fuq is-suq intern minħabba illi għanna dan il-moviment ħieles għalfej ħadd ma tismana għalfejn daqshekk diffiċli illi natu kas il-fatti ta' eżattament x'inhi din id-direttiva. Grazzi. Please. Anna Gomes. Mr. President. Signora Gomez. Sur President, traġedja seħħet jmejn ilu fl-Etjopja. Iktar minn 60 persuna ħafna minnhom nisa u tfal tilfu ħajjithom valanga f'Mizbla. Pajis li jirċievi ħafna għajnuna mill-Ewropa, apparti milli nesprimu solidarjetà tagħna, aħna rridu nitolbu l-Kummissjoni li tagħmel inkjesta tal-oppressjoni illi l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffinanzja fl-Etjopja f'pajjiż fejn ħafna nies qegħdin jitilfu ħajjithom taħt dittatorjat eh, illi verament mhuwiex demokratiku. Grazzi. I have decided to impose Mela. Jiena għaddeċidejt li nimponi sanzjoni fuq sur Corvin Mike minħabba il-kummenti. Imejt illi huwa għamel dwar in-nisa waqt is-seduta tal-plenarja tal-ewwel ta' Marzu 2017 dan waqt il-dibattitu fuq id-distak bejn bejn eh, fil-pagi bejn is-sessi eh, li kien anka preżedut mill-Viċi President Gebhardt mara wkoll. Jiena inħoss illi dawn il kummenti huma ksur tal-prinċipji illi aħna għandna f'regola 11 tar-regoli ta' proċedura interni. Għalhekk, fi qbil ma' regola 166 tal-regoli tal-proċedura. Apparti minn hekk ħadd nota wkoll tal-osservazzjonijiet bil-miktub li sur Corvin Mike istottometta jiena ddeċidejt illi nimponi dawn il pini Forfeiture of this entitlement. It-tneħħija tal-intitolament tal-sussistenza ta' kuljum għal perjodu ta' 30 ġurnata. Apparti minn hekk preġudizzju għal dritt li vota fil-plenarja, is-sospensjoni temporanja tal-parteċipazzjoni tal-attivitajiet kollha tal-Parlament għal 10 tiem illi perjodu jibda mill-lum. Apparti minn hekk, is-sur Corvin Mike huwa projbit illi rappreżenta l-Parlament f'kull tip ta' delegazzjoni inter parlamentari, konferenzi interparlamentari kif ukoll fora interinstituzzjonali għal perjodu ta' sena, perjodu li jibda illum. The decision has been notified. Id-deċiżjoni issa ukoll eh, innatat notifika lil membru ikkonċernat.